Eh, bil Pone Europos Parlamento Presidente. Sur President tal-Parlament Ewropew. Tidnin, distinti jiena għandi unur illi nistan il-qalilkom il-kol għawnek fil-Parlament Ewropew fjum internazzjonali tan nisa. Parteċipanti minn 15 stat membru tal-Unjoni Ewropea Nixtieq nilqa koll lil um, membri ta' l-istati membri uh, tal-sħubija ta' qabel subija l-membri ta' qabel subija l-kbira u nixtiequ u ukoll il-membri ta' parlamenti minn pajjiżi fil-viċin Aħna nixtuq nilqawkom il-kola wek fostna. Aħna lesti li nisimaw eh, l-opinjoni ta'kom u dakx li għandkom xi tgħidulna fuq dan is-suġġett daqshekk importanti illi huwa is-suġġett tal-lum. Li nagħtu seta lin-nisa ejja naġġixxu l-kol flimkien dak huwa suġġett tal-laqa tagħna tal-lum dan il-Komitat Intraparlamentari qed eh, jiġi interpretat, dak li qed jgħidu intom qed jiġi interpretat fil- fil- fil-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea il-kelma tgħid bl-eċċezzjoni tal-Malti per għandkom il-Malti għal din is-sija li ġejja. U hemm ukoll uh, interpretazzjoni passiva uh, fil-lingwi oħra ukoll fosthom is-Serb u ukoll. Nxieq fakkar lil membri kollha illi dan din il-laqa kollha kemm inkluż il-workshops ser jiġu uh, eh, web streamed. Nixtieq ninformakom ukoll illi fil fl-inaugurazzjoni tagħna mhux ser ikun hemm diskussjonijiet, id-diskussjonijiet ser jitiru fil-workshops li ser isiru aktar tard. Illum huwa unur għalija li nilqa lil President tal-Parlament Ewropew, Sur Tajani, illi nixtieq nadilu l-kelma, jekk joġbu. Madame la Presidente de la Commission. Signora President tal-Komitat FAM, Xervilja, Signora Commissario Jurova, Aziza eh, rappresentanti ta' xnisma Uda nisa, Signora Jean, rappresentant tal organizzazione Internazionale tal-Frankofonija, Signora Shiva, Aziz kollegi, Signori L-ewwel net jiena rrid nirringrazzjakom għall-istednina biex niftaħ din il-laqgħa straordinarja tal-Kumitat FAM. Jiena kuntent illi jieġejtu biħġarkom hawnhekk biex tfakru il-Jum Internazzjonali tan-Nisa. Iva din hija ċelebrazzjoni imma ma tistax tibqa sempliciment okkazjoni fejn namlu ħafna diskorsi sbieħ għaliex ħafna nisa għadhom vittmi tal-violenza, diskriminazzjoni, tal-mutilazzjoni u żwieġ sforzat ħafna minnhom se jkunu esklużi mill-edukazzjoni mid-dinja tax-xogħol, l-ekonomija u l-ħajja tal-politika u pożizzjonijiet tar responsabilità. Aħna rridu niġġieldu 360 ġurnata ta' kull sena biex fl-Unjoni Ewropea eh, tħares u tappoġġa drittijiet tagħhom. Mhux possibbli li aħna niffaċċaw l-isfidi kbar li qed niffaċċaw terrorizmu, radikalizzazzjoni, gwerer, qat u faqar mingħajr ma jkun hemm l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Huwa biss meta aħna natu lin nisa il-possibilità li jesprimu ruħom fil-loqsma kollha li konna dinja iktar sikura, iktar ġusta u ikun hemm iktar benesseri. Is-suġġetti li llum dis-sena se naħdmu fuqu huwa il-potenzjal tan-nisa fl-ekonomija u jiena rrid nifraħ u nilqa hawnhekk is-Segretarju Ġenerali tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Frankofonija, Michel Jean, li se nitkellmu maħal tart dwar ir-rwol tal-Frankofonija fuq da' suġġett u anke l-promozzjoni tal-imprenditorija fost in-nisa subsaharjana Balkani frank frankofoni. Intom tafu il-jina kont kommissarju Ewropew responsabli l-industrija u l-imprenditorija u dan kien wieħed mill-pilastri tal-azzjoni tiegħi eh, waqt il-mandat. Issa sen kompli bit-Taljan. Signore e signori, il Parlamento Europeo. Signori, il Parlamento Europeo ta' l-iktar premju prestigjus, eh, il-premju Sakharov, għal affarijiet eh, u, u um, sfidi illi kellhom jaffaċċaw in-nisa. Qed naħseb pereżempju fil- tfajla ta' 16 sena Malala Yousafzai il pakistan illi saret simbolu tal-ġlida kontra l-estremizmu reliġjuż wara l-ġita attakkata minn grupp ta' talibani um, fit-triq ta' l iskola. F'Nadja Murad, la mija Ajiba Xar, illi kienet parti mill- uh, grupp etniku jaziti li jitkellem il-Kurd u eh, li kienet eh, parti minn minoranza reliġjusa. Għanni kif il-tqajtu kol ma' Sinjura Lamija u l-avukat għal drittijiet tal-bnedmin Nigerjan Hawija Ibrahim li nixtieq jiena minn hawnhekk insellimlu. U eh, nishtiq infakru propju biex ma ninsewx il-ħidma tagħhom. Nixtieq infakkar ukoll flom tas-sultat Franċiż illi inqatel fil-attakki ta' Toulouse illi propju sena li għaddiet għawek fil-Parlament Ewropew tkellem dar ir-rwol tan nisa musulmani kontra r-radikalizzazzjoni. Ija om ta' ta' soldat musulmani li inqatel mill-fundamentalisti illi qalu li qed jiġġieldu kontra l-Islam iżda fil-verità irnexxilhom joqtlu wieħed minn tagħhom stess. Kif jista' jkun illi il-mara eh, ikolla rwol meta hija tkun meta tkun barra minn minn ħsieb u miċ-ċentru ta' dawn il- eh, l-azzjonijiet. Spiss aħna <laughs> nkunu dawk stess li joħonqu eh, id-drittijiet tan-nisa. Il-vjolenza spiss tkun violenza kbira ħafna mimlija klim ħażin, mimlija possibil li jipruvaw joħonqu r-rwol tal-mara anka fl-istess familja stess. Il-Parlament Ewropew irid ikun ta' eżempju, għalek aħna qed inħeġġu l-istituzzjonijiet Ewropea ratifika u l-implementazzjoni tal-Konvenzjoni ta' Istanbul għal prevenzjoni u ġlida kontra l violenza fuq in-nisa. Jena gburi li jina l-president ta' istituzzjoni illi ta' kuljum semma leħnu fuq id-drittijiet tan nisa l-parlament jipromuovi dawn id-drittijiet f'kull deċiżjoni relevanti. Hemm fil-fatt ukoll kumitat permanenti li jisħaq fuq id-drittijiet u l-ugwaljanza tan-nisa u l-ugwaljanza bejn is-sessi. Però biex nerġa' lura eh, għar-rwol tan-nisa fl-ekonomija. L-indikaturi kollha juru illi iktar ma jipparteċipaw fl-ekonomija n-nisa iktar ikunem eh, ekonomija b'saħħita u il-qat ikun baxx. Illi inħallu il-nisa barra mill-ekonomija għanda ehm, spiz tiswina ħafna flus, tiswina fil-fatt 11 il-1500 biljun euro illi nitilfu. Uh, figura ekwivalenti għal prodott gross domestiku tal-Ġappan, tal-Ġappun, Ġermanja u Renju Unit. Però għatfadal ħafna xirridu namlu, hemm 24% biss tal- managers madwar id-dinja li huma nisa u minnhom 24% u minnhom minn dawn l-24% 4.6 biss huma CEOs. 655 miljun nisa inqas fil-impjegati mill-irġiel u għal 88% ta' nisa bejn l-età ta' 30 u 39 sena Il-fatt li kolom tfali fisser li jaqlaw inqas. L-Unjoni Ewropea tinsab qudiem net f'dan il-rigward il-proporzjon eh, ta' nisa abbord li huma parti mill-bordijiet tal-kumpaniji elenkati fil-borsa irdupjaw bejn l-2010 u l-2015 minn 11.9% Iżda dan mhux biżejjed għal il-differenza um, fil pag bejn nisa u l-irġiel għada wiesa ħafna 16 fil-100 fil-fatt. U l-Parlament Ewropew jappoġġa il-proposta tal-Kommissjoni għal direttiva li tipprova tikseb l-istess numru ta' nisa Ek kif ma jkunem, ek kif kunem irġil fil-bordijiet fil, tal-kumpaniji. Għat nsejħu unħedġu l-leġizlazzjoni, għal-leġizlazzjoni Ewropea moderna illi eh, tisħaq fuq din il-distak eh, li jeżisti anka bej il-pensjoni. Qed nipruvaw niksbu natu nkun aħna ta' eżempju tajjeb, per eżempju ġiġa hemm bilanċ perfett fil-numru ta' presidenti tal-komitati parlamentari, nisa u irġil, 12 nisa u 12 irġil, u fiftit tal-ġranet ilu ġara fatt serju ħafna fil-parlament, pero par membru tal-Parlament Ewropew attakka b'mod inaċċettabbli l-ugwaljanza bejn is-sessi wa insulta lin nisa kollha u attakka il-valuri fundamentali tagħna il-koll. Jiena mhux ser nittollera aġir ta' dan it-tip. Mod partikolari, meta dan ikun ġej mill-istess MEPs illi suppost qed jirrappreżentaw il-popli Ewropej. Jiena ftaħt uh, investigazzjoni u biħsibni illi din l-investigazzjoni twassal sabiex il-persuna li qalet dak li qalet tkun sanzjonata kif suppost. Ladies and gentlemen, some of our member states have got experiences. Sinjuri, uħut mill-istati membri tagħna għandhom esperjenzi eċċellenti tal-integrazzjoni tan-nisa fid-dinja tax-xogħol. Oħrajn għandhom ukoll skemi tal-liv tal-maternità solidi u illi attiraw aktar nisa lejn ix-xjenzi. Illum huwa rwol tagħna illi infakru f'dawn in-nisa li tant qed jikkontribwixxu lill-ekonomiji tagħna fil-waqt illi nistudjaw ukoll kif nistgħu nagħmlu aktar progress billi ntalmu minn xulxin. Irridu nagħmlu skambju tal-aqwa prassi. L-Unjoni Ewropea hija immexxija minn l-impenn tagħha għal prinċipju tal-ugwaljanza. Kull sena il-Parlament Ewropew jibat delegazzjonijiet għas sessjoni annwali tal-Kumitat tal-Ġnus Maquta dwar l-istatus tan-nisa din is-sena il-suġġett mażul mill ġinus maquta huwa dak tal- seta li ekonomika li tinata lin nisa f'dinja illi kull ma jmur qed tinbidel, f'dinja tax xogħol li kull ma jmur qed tinbidel. Il-Parlament ukoll jagħti ħafna importanza l-kooperazzjoni fuq id-drittijiet tan nisa u l-igwaljanza. U aħna nilqgħu il-parteċipanti ta' dawk il-pajjiżi illi jinsabu magħna ukoll. Aħna Eh, nixtiequ nfakru wkoll fil lezbizjoni li ġiet eh, organizzata mill-Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Mużewijiet tan-Nisa u mill-Kummissarju Carlos Modas. Iżda għalkemm sar progress kbir Lekk aħna sen koplu biex niddefendu id-drittijiet tan-nisa fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea u anki barra mill-Unjoni Ewropea. Dan huwa x-xogħol ta' deputati kollha nisa u rġiel li huma parti minn dan il-Parlament għalhekk għalina l-Ewropa mhijiex biss l-euro mhux biss bank l-Europa hija ukoll il-valuri komuni illi għom il-koll għalek huwa importanti li niddefendu l-valuri kollha inklużi id-drittijiet tan-nisa kemm fih dan l-Unjoni Ewropea u anki barra minna. Grazzi. Pone Presidente, Ix viso xirdiez djekoju uġ jussu svejk. President, grazzi ħafna għal dak il- Eh, il-diskors tijak taftu u tal-li erġajt ikkonfermajt illi fost il-prioritajiet tal-Parlament Ewropew hemm l-ugwaljanza bejn is-sessi u fl-istess Parlament Ewropew in-nisa qatt m'għandhom jiġu umiljati u aħna m'għandniex dubju li inti ser taġixxi fil-konfront ta' dak il-membru tal-Parlament Ewropew illi aġixxa b'mod ħażin fir-rigward tan-nisa. Dabar tassim tollow musu posedi? Ir la Issa ser nadu għal eh, mistedna li jimess, jena għandi pjaċir li nilqa l-Sinjura Kommissarju, il-Sinjura Jurova, responsabli għal ġustizja il-konsumaturi u l-ugwaljanza bejn sessi. Il-komitat tana spiss eh, jitkellem ma' Sinjura Jurova, nadila l-kelma. Mr. President. Uh... Sur President, Sinjura President, Onorevoli membri, sinjuri, nishtiq nirringrazzjakom tal-istudentuni għawek u permettuli illi nestendi il- il-tislima tiegħi anka għal daw kollha li ġew minn barra l-Unjoni Ewropea. Illum qed niċċelebraw il-Ġurnata Internazzjonali tan-nisa. Din hija ġurnata importanti ħafna għal kulħadd nittama illi tkun importanti wkoll għal l-irġiel. U importanti illi naraw fej wasalna fl-Ewropa, xilna niksbu u xat fadal li jrid isir. Illum ippubblikajna din l-edizzjoni ġdida ta' dan ir-rapport annwali dwar l-ugwaljanza bej in-nisa u l-irġiel illi juri illi sar xi progress anka fil-dinja ta' u fis-suq tax-xogħol. Il nissa li huma uh, eh, li għandhom xogħol ilaħħaq mal-65.5% u il-distak fil-paga bejn l-irġiel u n-nisa Eh, kull ma jmur qed jonqos. Fil-2015 kien ilaħħaq is-16.3% meta mqabbel ma' 16.7% tas-sena ta' qabel. Però rridu nkomplu naħdmu biex innaqsu dan id-distak. Ftit tal-momenti ilu jiena kont qed natendi konferenza stampa fil- kummissjoni, fil-binja tal-kummissjoni, kienem tlet nisa illi eh, li kienu prezenti mana, waħda minnom kienet ġeja minn think tank, illi hija involuta fil-kwistjoni tal-mutilazzjoni eh, ġenitali. U f'dik l-okkazjoni aħna qbilna illi aħna nisa ta' suċċess għanna dmir illi namlu iktar namlu iktar għal dawk illi għandhom bżon lajnuna biex ninkoraġġixxu lin-nisa sabiex jipparteċipaw dan huwa fl-interess tas-soċjetà kollha kemmi. Ma importanti li aħna noffru l-għajnuna tagħna lil min għandu bżonna nixtieq insemmi biss tlet gruppi ta' nisa vittmi ta' violenza. Il-figuri rajnijom u molin ħafna u hemm ukoll numru kbir ta' persuni li qed ibatu u illi jittamaw illi ser jirċivu lajnuna tagħna. Nixtieq infakka insemmi lil nisa anzjani u il single mothers illi jinsabu emmek propju f'dak f'dik il-linja bejn il-faqar u l-itlaħaq blezat. Tafu li s-situazzjoni Eh, ta' drittijiet tan-nisa kull ma jmur sejra għalar qed ikun hemm iktar attakki fil-konfront tan-nisa madwar l-Unjoni Ewropea u madwar id-dinja wkoll hemm iktar intolleranza kontra in-nisa u nisimgħu dikjarazzjonijiet oxxeni u jiena grat sur President ta' dan il-Parlament Ewropew illi ser nieħdu anzi li ser tieħu eh, azzjoni dwar dak li ġara propju l-ġimma li għaddit waqt il-għawek fil-Parlament Ewropew, waqt is-sessjoni plenarja. Rigward rigward il-violenza kontra n-nisa, madwar 70% fil-mija fil-fat tal- um, tal-istati tal-xi stati membri jgħidu illi hemm violenza sessuali, violenza u li qed issir fil-konfront ta' dawn in-nisa. Jina nixtieq nappella lilkom il-koll sabiex tissiebu magħna f'din il-ġlieda u sabiex nqajmu kuxjenza kontra dan il-fastidju u anka kontra dan il- din dan il-konċett, per esempio, il-vjolenza domestika il hija huwa fenomenu ja pjaga illi teżisti u li rridu nagħmlu xi ħaġa. Mingħajr ma il-vittma tħossa b'xi mod jew ieħor imbarazzata li titkellem fuq is-suġġett. Dwar id-distak fil-paga bejn in-nisa u l-irġiel. Diġà e, is-semma il-figura hija ta' 16.3% rigward il-pensjonijiet hemm distak ta' 38% għalija din hija evidenza li tħammar li wiċċi. Mux li mux qed namlu bizzejet, jiena persuna li jidirli illi għal dawn in-nisa ta' din l-età illi qed jirċievu daqshekk ftit kumpens għal l-isforzi li jkunu għamlu tul ħajthom kollha hija xi ħaġa inaċċettabbli. Unbat, l-aċċess tan nisa daqshekk limitat għad deċiżjonijiet. Kumpanija waħda minn kull 20 għandhom manager mara, jekk 60% tal-gradwati tal mill-università huma nisa, fejn jispiċċaw in-nisa eventwalment? Min qed jieħu d-deċiżjonijiet? Irridu ninkoraġġuhom. U għawek nitkellem fissem il-Kommissjoni ser inkomplu sostnu sabiex ikunem titjib kemm permezz ta' leġizlazzjoni kif ukoll permezz ta' azzjonijiet ta' diversi uh, tipi rridu nkomplu naġixxu kemm fostna kif ukoll lil min mill-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea dedikat kif qed iktar kmini is-sena 2017 għal ġlida kontra il-erda ta' kull tip ta' violenza kontra il tfajliet u n-nisa. Il-President il Tajani semma il-Konvenzjoni ta' Istanbul Iva, dinja importanti rridu namlu l-almutana sabiex naħdmu bħala Unjoni Ewropea li nkunu nistgħu nkunu firmatarji tal-Konvenzjoni ta' Istanbul. Il-Kummissjoni ser tippreżenta din is-sena inizjattiva ġdida għal bilanċ bejn dinja tax-xogħol u l-ħajja E, fid-dar ser tiġi mnedija nhar is-26 ta' April ta' din is-sena u jiena ħankun qed nistenna bil ħer għall kummenti tagħkom dwarha din hija bbażata fuq konsultazzjoni pubblika vasta ħafna u nittamaw li permezz ta' din l-inizjattiva għandna pakkett leġislattiv u non leġislattiv illi iwassal għall effetti mixtieqa. Better protect rridu kwa sistema ħjar biex nipproteġu il-rifugġati nissa li qed jaslu fl-Ewropa. Rridu wkoll najnu lin nisa madwar id-dinja biex ikollhom aċċess aħjar edukazzjoni, servizzi tas-saħħa kif ukoll servizzi għal biex jippjanaw għal familja Fil-workshops ħajkun hawn issa Ejja nitħlu bruħna u bġisimna fil-sujġetti li għana għoddimna, jgħan nitalmu minn xulxin u nsibu modi kif namlu l-Ewropa u d-dinja post fejn hemm iżjed bilanċ bejn is-sessi. Nittama li jintom bħala rappresentanti maħtura ser eh, iżommu l-ugwanjanza bejn is-sessi bħala priorità fil-ħidma tagħkom u anka fil-ħajja personali tagħkom għaliex mill-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel kulħadd jirbaħ. Nawguralkom Jum Internazzjonali tan-Nisa tajjeb u nawguralkom seminar produttivu ta' suċċess. Grazzi. Ačiū, ponia komisarė, už mūsų pastovų bendradarbę. Grazzi, komisariu. Grazzi tal-kooperazzjoni dejjem ikun bejnietna nixtieq Nirringrazzja tal-li qed tikkonsidra din l-inizjattiva illi għabbażi taħħa dedikajna sena 2017 għal ġlida kontra l violenza fuq n nisa Nħedu kost ħafna naraw għawek membri mill-parlamenti nazzjonali u nishti illi kullħat tista jaħdem jitfit lejn l-istess għan. Ir-ratifika tal-Konvenzjoni ta' Istanbul hija importanti ħafna. Hemm 14 stat membru illi għadhom ma ratifikawx din il-konvenzjoni fuq il-ġlieda kontra il-vjolenza fuq in-nisa waħna ħan nistennew sabiex fl-aħħar ta' April joħroġ ukoll il-pakkett fuq il-bilanċ bejn il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja personali kif ukoll miżuri dwar il-Pilastru Ewropew għal drittijiet soċjali u anka miżuri oħrajn. Tajjeb issa, ħammexxu għandi pjaċir illi nilqa għawek mara eh, eh, illi li għamistitna speċjali f'dan l-avveniment dan għallum kien ġenti li bizzejt biex taċċetta l-istedina tagħna nixtieq l-ewwel net Nintroduċilkom li Sinjura Mikael Ġan, li hija Segretarju Ġenerali tal-Organizzazzjoni Internazzjonali dwar il-Frankofonija. Mikael Ġan twildet fil haiti u ħarbet mir-reġim dittatorjali li kien hemm hemmhekk dik il-ħabta eh, flimkien mal-familja ħarbu lejn il-Kanada. il kanada Emmek ħadmet eh, f-shelters għal nisa f-difikulta u eh, fl-istess ħin kontribwixxi ukoll sabiex jitwaqqaf netwerk ta' emerġenza. U bad iżjed tajt matul ħajjita, Sinjura Ġan saret eh, ġurnalista u anka produċi dokumentarji kienet u kol is-27 il-gvernaturi tal-Kanada. Nadilek il-kelma, Sinjura Mikkel Ġan. Merci. Grazzi, Grazzi ħafna għal din l-akkoljenza għal klim sabiħ tijak sur President tal-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna għal l-akkoljenza illi tajtni jena nilqa il-klim ċar tijak fuq id-drittijiet tan-nisa u dawk illi aħna n-nisa nistaw natu lid-dinja, Sinjura President tal-Kumitat tan-Nisa u tal-Ugwaljanza bejn is-sessi, Sinjuri Membri tal-Parlament Ewropew, Sinjuri Ambasċaturi, Sinjuri Eżis Ħbib, L-ewwel net irrid ngħidilkom li huwa verament eh, pjaċir illi eh, qed nisma' hawnhekk tal-ħafna lingwi illi huma mitkellma hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Aħna illi eh, meta l-Organizzazzjoni Dinja tal-Frankofonija niddefendu il-multilingwiżmu niddefendu l-espressjoni multilingwista u eh, dinja hija verament l-espressjoni ta' demokrazija internazzjonali ġenwina. Fu is-suġġett importanti illi tqajna biex niddiskutu illum hawnhekk, irrid ngħid illi jiena naħseb bħalissa qed naħseb dwar dawk in-nisa' dawk it-tfajliet li niltaqa' magħhom li nismaħħom fil-pajjiżi kollha li mmur fil-ħames kontinenti dan l-aħħar kont Ġibuti fil-Niġer u bil-Burkina Faso. U eh, għandi u koll eh, f'moħħi l-affarijiet l-qaluli, il-sigriti, il-li f'dawli, ta' situazzjonijiet drammatiċi, insopportabli ta' inġustizja u violenza, dawn il-violazzjonijiet tal-drittijiet fondamentali tagħhom. Jiġuni f'moħħi u koll il-kombattività tagħhom, l-inġenjużità tagħhom u l-mod kif jinvestu minnu infushom ta' kuljum biex jiġġieldu kontra is-sitwazzjoni biex ibidlu l-affarijiet iva Dinja xi ħaġa li verament timpressjonani li nara li ta' kuljum minkejja l-ostakoli in-nisa joħolqu, jipproduċu, jinventaw, jinnovaw. Huma ġellieda għalbena jagħtu minnhom infushom fil-art, fil-enerġija tagħhom sabiex ibidlu l-affarijiet u eh, l kontribut tagħhom huwa verament bla prezz u ħafna drabi huwa sottovalutat, injorat u kultant laqqas apprezzat. Aħna n-nisa eh, nafu illi eh, kultant li wieħed jitwilet mara titwilet mara dejjem hija sfida, hija taqbida ċerti pajjiżi iktar minn foħrajn. Irridu noħorġu lil dawk in-nisa li huma maqbuda fis-settur tax-xogħol informali, maqbuda fil-spazji fejn um, isiru um, kważi inviżibbli, fejn m'għandhomx kontratti, m'għandhomx aċċess għal ħarsin soċjali, m'għandhomx rikonoxximent. 85% tal-ħaddima fid-dinja u maħaddima għallek irridu namlu minn kollox biex inħalsu in l-sforzi li għamlu dan nisa kolla li barra mill-ġurnata ta' xogħol tagħhom imbagħad imorru d-dar u jieħdu ħsieb id-dar u l-familja. Et naħseb hawnhekk dwar dawk in-nisa illi bi prezz bil qares eh, eh, ħafna eh, jaħdmu wkoll u jmexxu l qoddim ħafna raġuni fid-dinja u anki l-Ewropa huma bdewa, ħaddiema, prendituri, kreaturi, artiġana u bis-saħħa tax-xogħol tagħhom jgħixu lill familji tagħhom komunità sħiħa, villaġġ sħiħ, reġun sħiħ u jorbtu biss fuqhom infushom l-enerġija tagħhom, il-kuraġġ u t-tenaċità tagħhom. Għaliex f'dan is-seklu, fis-seklu 21 m'għandhomx aċċess tal proprjetà, la l finanzjament, la l finanzjament formali, la għal ehm, il-taħriċ li għandhom bżon biex ikomplu jissaxħu ir-rwol tagħhom li qegħdin eh, wetqu fl-ekonomija u l-iżvilupp sostenibbli u minkejja kollox L-istudji kollha juru li l-ġit u l-benesseri tad-dinja huwa fidejn in-nisa. Mela kif nistaw nittolleraw li eċiren ta' miljon ta' miljoni ta' bniet għadhom ma jmorrux l-iskola l għandhom aċċess għall edukazzjoni sekundarja u laqqas għandhom aċċess għal taħriġ formali u talim terzjarju. U huwa issa irridu naħsbu kol dwar dawn il dawn il-nisa illi ħafna drabi jiġu obbligati li jizzewġu nis illi għasikunu jafuhom illi jisiru ommijiet qabel ma jalqu 16 sena. Hemm ġenerazzjonijiet sħaħ ta' nisa illi jintilfu b'dan il-mod. Umbat iva eh, f'dawn is-sitwazzjonijiet li jissaħħu l-preġudizzji u l-istereotipi. Mella ejjew najdu l-verità jekk ma jkonniex rieda politika qawwija illi ġa minissa issa ma nibqgħux impaċċu biss imma nieħdu azzjoni għaliex kliem smajna ħafna ma bżonn illi mill-kliem ngħaddu għal fatti illi jkun hemm reali rida reali illi nintegraw in-nisa kollha illi nfarku l-istereotipi illi imbidlu l imħuħu l-mentalità qatt maħna sejr nexxilna illi inwetqu u nilħqu l-anijiet tal-iżvilupp sostenibbli. Dak illi ma minniex fi 22 sena bl-implementazzjoni ta' pjanijiet ta' azzjoni jina naħseb, sinjuri, illi għamnek il-kol, il-kol kemm aħna sibna ostakoli fitri itna, u kol kena neġildu kontra l-mentalità u l-preġudizzji propju biex inħadmu l-kompetenzi tagħna, nuru id-doni li kena, inħadmu r-responsabiltajiet tagħna. Li wara kollox ħafna ħafna mill-, mill, mill, mill mill-affarijiet li ġu fid-dinja, l-affarijiet iżbieħ jew il-pożizzjonijiet tajbin huma eh, eh, biss il-kompitu tal-irġiel biex ngħidu hekk hemm ċerti pajjiżi jilleġiferaw biex anzi drittijiet fondamentali tan-nisa inaqsuwa mal-lavolja inkisbu blara qudiem. Għalhekk aħna bħala nisa rridu nitkellmu bleħen wieħed u nieħdu l-prerogattiva tagħna biex nieħdu azzjoni b'urġenza kbira. Irridu noqogħdu b'sebajnejn, irridu nżommu għajnejna miftuħin ukunu nkunu nafu l-liva hemm urġenza sabiex l-affarijiet jinbidlu u jiena nkellem lilkom ukoll l-irġiel għaliex naħseb u nemmen li l-intelligenza ta' raġel titkejjel ukoll eh, skont kemmuk lest li jassoċja ruħu mal-nisa. U qed nara f'din il-kamra illi hawn mhux ħażin irġiel intelligenti. Iva, għaliex eh, li tkun il-kontlarju ma jagħmilx sens, ma huwa xi ħaġa li ma nistgħux niddefendu naqbżu għalija għalhekk jiena rrid nifraħlek sur President tal-Parlament, Sinjura President tal-Kumitat tal-Drittijiet tan-Nisa u Gwaljanza bejn is-sensi għal din tal-ħattu din l-inizjattiva tal-li qed għal-qoddim qudiem flimkien u uh, apprezzajt ħafna l-istedina ta'kom biex nitkellem bħala segretarju ġenerali tal-Frankofonija waqt din il-laqa interparlamentari. Kunu għafu illi jena lija uh, dan huwa impenn tal- um, Eh, minna tagħna għall-relazzjoni illi nħolqot bejn l-organizzazzjoni tagħna u l-Parlament tagħkom il-protokolli ta' ftejim illi firmajna fil-Madagaskar f'Novembru li għadda waqt il-summit ehm, tal- ehm, kapiet tal-istatu tal-gvern tal-Frankofonija u eh, jiena rrit najdilkom hawnhekk li aħna lesti illi naħdmu magħkom sabiex flimkien flimkien nisa rġiel gvernijiet lokali u nazzjonali, parlamenti, organizzazzjonijiet internazzjonali u sa' soċjetà ċivili nieħdu azzjoni. Azzjoni biex inwaqfu l-violazzjonijiet ta' drittijiet fundamentali li tagħhom huwa vittmi nisa biex inwaqfu diskriminazzjoni fl-aċċess għall-edukazzjoni, xogħol, il-ħarsin soċjali, rizorsi ekonomiċi u produttivi u anke l-parteċipazzjoni fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet fl-oqsma kollha. Għaliex flimkien aħna nistgħu nistgħu nieħdu l-azzjoni biex ikun hemm ugwaljanza fil-setturi kollha tal-ħajja ekonomika biex niġġieldu kontra l-istereotipi marbutin mal-ġeneru li jagħmlu l-ħajja iktar diffiċli anke f'soċjetajiet fejn l-atteġġamenti lejn l-ugwaljanza evolvew ħafna. Aħna hemm bżonn li jkun hemm din ir-rivoluzzjoni soċjokulturali. Aħna nħeġġu lil pajjiżi biex jadottu l-miżuri b'urġenza sabiex dawn il-bniet bil-sigurtà u bil-kwiet ikun jista' jkollhom aċċess għall-edukazzjoni illi neqfulhom il dawk illi għannom ta' tradizzjoni tal-kultura jew tal-reliġjon irridu innaqsu u jimminaw id-drittijiet illi ksibna u eh, anki rridu nieqfu sodi qoddim dawk li għandhom dubji dwar l-universalità tal-valuri u l-prinċipji li fuqhom hija bbażata l-umanità jew illi alla volja jirrikonoxxu dawn id-drittijiet jiksruhom għallek intom tistaw torbtu fuq l-Organizzazzjoni eh, Dinjija tal-Frankofonija fuq l-esperjenza li għanna ħna fuq l ħames kontinenti għalli xaħna inna naħdmu favuri drittijiet tan-nisa għal-20 sena u iktar b'mod attiv u anki fil-ġlieda kontra il-vjolenza kontra in-nisa u l-bniet kullimkien fil-84 stat membru fil-nazzjonijiet fil maquda aħna eh, dejjem nġildu bil-Franċis bil eh, b'din il-lingwa li torbotna mal-ħafna popli differenti biex nġildu favur eh, u naqbżu għan-nisa. Għalek, permezza dawn l-azzjonijiet kollha aħna dejjem inqisu fil-programmi kollha tagħna eh, l-importanza tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel kemm fil-programmi favur il-paċi, id-demokrazija u l-istat ta' dritt, jekk ikunu programmi favur l-edukazzjoni, taħriġ professjonali, talim ta' sekondarja u r-riċerka, programmi favur id-diversità kulturali, lingwistika, programmi favur l-izvilup sostenibli u ekwu. F'dawn loqsma kollha u f'ħafna oħrajn aħna permettejna eluf ta' nisa jilħu l-anijiet tagħhom u illi eh, ikun jistgħu jaħdmu f'networks u inna saw dal l-aħħar sentejn fl-Afrika Subsaharjana u fl-Oċean Indjan qegħdin nappoġġaw l-imprenditorja tal-żgħażagħ u tan-nisa biex ikun hemm iktar uh, ikun hemm Eh, kumpaniji żgħar ħafna biex ikun hemm networks innovattivi u joffru valur mizjut qawwi. U eh, meta wieħed jara l-ewwel riżultati, wieħed iħoss illi għandna għalfejn ninvestu fil-kapital uman f'din il-forza li twassal għal tkabbir illi hija mimlija inventività u li għandha tant kapaċità ta' immaġinazzjoni u li taf tikseb l-aħjar mit-teknoloġiji l-ġodda li qegħdin jippermettulna imbidlu l-mod tal-produzzjoni tal-konsum illi naraw iktar kbir illi nħarsu iktar il-fuq illi ma nkollqotux ngħidu għandna l-limiti le kontra l-limiti kollha. Għandna aħna rridu li kunem iktar prosperità u benessiri għal ġid tal-popolazzjonijiet u dak li jiena nara fir-realtà rrid naqsmu magħkom huma fil-fatt ħafna sfidi, ħafna sfidi u iżda hemm ħafna tama, ħafna sinjali, ħafna riżultati li qawwulna qalbna. Eh, nies eh, pajjiżi illi aħna ħsibna li qatt ma kienu se joħorġu minn dak li kienu fih. In-nisa diġà qegħdin jagħmlu ħafna, iż-żgħażagħ irridu ninkluduhom iktar u kollox xurina li għanna raġun kemm l-istudji li saru mill-OECD, mill-Fond eh, eh, Monetarju Internazzjonali, metu ma jgħidu investu fil-inizjattivi ekonomiċi tan-nisa, iż-żaza, uħorġuhom il settur informali u taraw li jimxu l-qoddim sabiex ikollhom impatt fuq it-kabbir, tkabbir maqsum fuq l-iżvilupp ekonomiku sostenibli, iżvilupp responsabbli taraw l-impatt dirett fuq l-ekonomiji tal-pajjiż pajjiżi u anki fuq il-PDG tagħhom. Jekk eh, aħna jekk ma nagħmlux da, ikunu ħaqna l-forka, ma jagħmilx sens illi ma ninvestux dawn l-imprizi ekonomiċi ta' nissa jew ta' zaza, le, għax toqdu tajdu il-li għedin jihdu le u ma' riskju siwis. Le, il-riskju huwa li nkunu għedin noħdu jekk ma' namlu xejn għalix fil-fat dak li jgħatu waqqaf l-istabilità u dak li eh, jippermetti illi jinħolqu fatturi ta' instabilità fid-dinja huwa propju l fat li dan il-pass għadu ma' teħieċ. U irrit najdilkom kemm ir-rwol tagħkom huwa importanti eh, waħda mill prerogativi tagħkom huwa l-vot fuq il-budget tal-Unjoni għalhekk aħna nilkom imħatra illi jekk intom timmobilizzaw ruħom, ruħkom bla edha favur l-integrazzjoni u l-gwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel sabiex din tkun integrata fil-programmi ta' finanzjament tal-Unjoni, hawnhekk qed naħseb mod partikolari għall-istrument ta' finanzjament tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp Għaliex? Għaliex aħna ma baqannix ħin xnaħlu u jekk il-għan huwa ambizjus aħna nafu illi xorta waħda nistaw nilħuħ. Grazzi tal-attenzjoni. Ačiū, ponė Mikaela Ġan, u tai, kad dar kartą patvirtinote, kad nu... Nirigrazzja ħafna li Mikael Ġan li ikkonfermat li iva nistaw nelbu l-istereotipi u namlu progress fil kurjenza bejn is-sens. Iridu neħdu azzjoni fl-imkien. Ringrazzja l-President tal-Parlament, l-Sur Tajani li sfortunatament irid jitla issa li xandu impenji oħrajn. Grazzi tal-li kont Mėly kolegos, mėly mūsų sustikimo. Uh... E, Kolegi. Partecipanti, membri, mistidna. Għakobli bil Issa nishti e, nadi l-kelma lil fandana e, Xiva li awtur, attivist, pioniera, konsulent ċentifiku u jew kol om. Dr. Vandana Shiva hija tabib eh, u attivist soċjali mill-Indja. Hija waqfet il-Fondazzjoni Riċerka għal Xjenza Teknoloġija u l-Politika tal-Riżorsi Naturali. Hija tiqis li nifisa bħala ekofeminista u taħseb illi dawn iż-żewġ movimenti jorbtu ma' xulxin. Temmen illi L-istess eh, mentalità li twassal għal nuqqas ta' ġustizzja u degradazzjoni għal l-istess mentalità li twassal għal kultura ta' dominanza minnaħa tal-irġiel u diżugwaljanza kontra n-nisa. Nadilek il-kelma. Thank you very much, Madam Chair. Grazzi ħafna, President, Kommissarju, grazzi lil kulminija ta' Nawguralkom jum in-nisa il tajjeb Jum il nisa mux bissa nisa imma huwa għal kulħadd anka l-irġiel. Biex kollha kemm aħna inkunu iżjed ikonna karatteristiċi iżjed femminili, jiġifieri inkunu iżjed nuru iżjed kumpassjoni għaliex eh, dan huwa valur kulturali mhix xi ħaġa bioloġika, hija xi ħaġa li titrawwem bħalma titrawwem mill mibeda U għandna bżonn ħafna iżjed imħabba u kumpassjoni madwarna. Qed nitkellmu fuq il- ehm, l-abilitazzjoni ekonomika tan-nisa imma il-mistoqsija l-ekonomija x'inhi? L-ekonomija tiġi mill-kelma ojkos, mill-istess kelma minn fej ġibna ekoloġija u din għandha x'taqsam mal-ġestjoni tad-dar. Kemm id-dar fejn għodu kif ukoll il-dinja li hija id-dar ta' kulħadd. L-ekoloġija hija x-xjenza. U għalhekk f'dak is-sens in-nisa kienu għadhom u ser jibqgħu il-pedament tal-veru ekonomija. Issa aħna ħloqna ekonomija ekonomiji oħra illi ma jettux kas l-ekonomija tan-nisa, l-ekonomija tad-dinja. Eh, Mux ħanqod natikom ċifri, għalix mandiġ ħin, imma ċifri huma ovvi eh, l-ikbar ekonomija hija n-natura, t-tini l-ikbar ekonomija huma n-nisa. U qabel kien hemm dik li konna nsejħu l-ekonomija tad-dinja. Imma meta għandek tmin eh, tirġieli li kontrollaw nofs il-ġid tad-dinja, ma nafx jiena fil-2010 kien hemm 388 biljunarju li kontrollaw nofs il-ġid tal-umanità. Fl-2011 177 fis-sena l-oħra kien hemm 62 u mbagħad fl-2016 8. 8 biljonari jikontrollaw nofs il-ġid tad-dinja, u kif nistgħu noħolqu l-ugwaljanza f'sistema illi hija daqstant disugwali fl-essenza tagħha, sistema li dejjem qed timbotta żied u żied nies il-bot, u bekk qed toħloq ħafna violenza u naqas ta' kuntentizza li qed naraw qudiemna. Peress li l-ekonomija u l-ekoloġija ġejjin mill-istess er jina marriċ ugwaljanza fi pjaneta mejta kollu li l-emmek nisqin jek tħares lejn il-tibdil fil-klima jew inkella il-desertifikazzjoni, il-krizi tal-ilma, it-nixxija, il-nixfanzi. Ehm, dana kollu jfisser li n-nisa jridu jimxu iżjed biex jiksbu l-ilma. Jiena għamilt studju għal kommissjoni tan-nisa ftit ta' snin ilu u għaxar biljon, n-nisa jridu jimxu 10 biljun ġurnata biex jiksbu l-ilma per eżempju il-sostanzi tossiċi u il-velenu. Kull ġlida kontra dawn is-sustanzi kienet mexxija minn mara jekk Rachel Carson 53 sena ilu jew inkella n-nisa li ħatmu wara disastru ta' Ċernobil jew inkella f'pajjiżi nisa li ħarġu jiziraw is-siġar jiena minn hemmhekk btejt ħafna snin ilu. Mbata hemm ukoll il-kwistjoni tal-poter Il-poter, għana nassumu il-poter jinata minna ċaħat tiħor. L-poter huwa li inti tiddomina fuq ħadd ieħor, imma hemm ċertu poter li mhuwiex violenti li huwa kreattiv u dak huwa l-poter tan-nisa. F'pajjiżi dan nsejħulu xakti għandna kelma posta. Xakti huwa il-poter tal-univers, il jiġifieri poter tan-nisa. U aħna iva, potenti ħafna, għandna ħafna seta. U dan jider minn żmien għal żmien, speċjalment fi żmien għadin palissa, ġviri t tmexxija minna ħatan nisa illi dejjem toffri xaq ta' tama u li turi li hemm mod differenti. Aħna ħloqna id-dinja Għadzi ħana ħloqna l-ġit, il-ġit kien ifisser benesseri ma kienx ifisser flus. U il-kontribut tan-nisa għal-benesseri għadu emmek imma dejjem iżjed u għadjem iżjed diffiċli. U jina għamil tanka taħdim tanka fuq programmi ta' austerita u rajt kif dan jitfa' pisa normi fuq nisa li jaħdmu ħames jew sitt xogħlijiet differenti biex jgħinu l-familja tagħhom. Għalhekk l-ewwel net li rridu nagħmlu għal irrinneħħu il-proċess ta' tneħħija ta' seta' minn idejn in-nisa jekk ma namlu xek, mux ser nexxinna eh, natu l-opportunità li nisa jiliżaw is-seta tagħhom. U t-tieni in-isu il-kontribut tagħhom bħala erf taħħom, tagħhom irridu nqisu wkoll il-produttività tan-nisa u fil-fatt ħafna mill- eh, xogħol li għamiltina f'dawn l-aħħar 50 sena huwa f'dan ir-rispett. Issa, ħajsu ftit lejn il-gwerer, per eżempju, Jekk inti li jiġri għalli ħafna minn nisa madwar id-dinja jipproduċu u dak li jipproduċu mbagħad tiġi smat. Ħafna mill-bdiewa madwar in-nies madwar id dinja u man-nisa fil-fatt 75% tal-ekonomija tal-ikel hija mexxija minn nisa. Mija fil-mija tal-ekonomija tal zriraħ jifdejn in-nisa ma mbagħad ġi Monsanto ma insomma ħnissa noqgħdu attenti li ma jisirqux l-ekonomija minn idejn in-nisa. Jiena nixtieq il-Parlament Ewropew jed ehm, jaħdem iżjed favur l-ekonomija tar-ross, per eżempju. Jiena għamilt anka PhD fuq il-teorija eh, tal-kwantum u affarijiet oħra, ma l-isja li tal-limt kien minnant in-nisa u naħseb illi issa wasal iż-żmien li nikonoxxu l lerf tan-nisa, l-produttività tagħhom u l-kreattività tagħhom. Imbagħad hemm il-kwistjoni tal-li naġixxu flimkien. Ma nistawx eh, naġixxu flimkien imma dejjem b'sens ta' dominanza, irid ikun hemm sens ta' rispett ugwaljanza jekk naħdmu fl-imkien, ifisser li naħdmu għal ġid komuni li naħdmu fl-imkien sabiex nerġaw nirbħu l-ura dak li tatina n-natura, il-foresti, xmajja, l-atmosfera, s-siġar, etc. Jina qed nara tidir fil-klima u il-tniġġis fl-atmosfera bħala um, ehm, pala li hemm grupp ta' nies li qed iniġsu u qed jipprivatizzaw f'dak is-sens l-atmosfera. Imbagħad hemm ukoll dan il-ġid komuni tal-saħħa tagħna. Mingħajr servizzi tas-saħħa ma jistax ikun hemm soċjetà eh, li tiffunzjona sew. Imbagħad fl-aħħar naħseb illi hemm il-valur tad-demokrazija illi għalli għed dedikata din il-kamra li għed taħt teddida. U sabiex naġixxu flimkien, irridu narfu illi irridu narfu d-demokrazija komuni mhux id-demokrazija privileġġata. U dik id-demokrazija li hija d-demokrazija tad-dinja għal kulħadd jiena sejħla id-demokrazija tad-dinja. Kif nistgħu inkomplu b'din il-leġenda? il leġenda patriarkali illi n-natura edemmek biex jisfrutta il-bniedem. Meta nafu li hemm 300 miljun il-speċi differenti li jgħixu fl-imkien magħna fuq din id-dinja. Jiena naħdem ħafna fil-qasam tal-ikel. L-intelligenza tal-batterji fl-intestin tagħna huma l-bażi tas-saħħa tagħna. Din hija xi ħaġa li l-xjenza dak tiskopri eh, eh, ukoll il tal-fertilità tal-ħamrija per eżempju. Aħna assumejna wkoll li l-affarijiet jikbru biss jekk ikun hemm l-isfruttament tan-nisa tad-dinja u tas-soċjetà, ma naħseb li issa wasal iż-żmien illi nerġgħu nirbħu lura l-umanità tagħna bħala membri ta' din id-dinja. Jiena mhux qed immaġina kif nistgħu nagħmlu pjaċir lin-nisa eh, fejn qed nersu lejn sistema fejn l-ispeċi tagħna m'għandix posta fuq id-dinja. Il-maġġoranza tal-umanità tant eh, tant tant imbuttenja lejn limitu li l-unika mod kif tista' tgħix huwa l-vjolenza. Pereżempju fil-Messiku hemm terz tal-ekonomija li huwa mamul mid-drogi, kriminalità u l-ħtif tan-nisa. U dak hija vjolenza illi ser tkompli tikber u anka f'pajjiżi l-vjolenza kontra n-nisa kibret kif żviluppat l-ekonomija. Jiena naħseb illi in-nisa ma jridux jiena ta' wisseta' minn xi ħadd ieħor, imma jridu jieħdu rwol ta' tmexxija mhux għal-jom b'mod individwali, jridu jieħdu rwol ta' tmexxija qudiem l-umanità, umanità waħda li għandna fuq din il-pjaneta waħdanija. Nisa għandhom il-potenzjal jekk ħajkonna futur Eh, femminili mela ħajkonna futur. Jekk ma jnexxinniex namlu hekk mela l-ispeċi tagħna m'għandix posta fuq din il-pjaneta. Grazzi. Ačiū. Pone daktarė Vandana Šyva, iš tikrųjų jūs dar kartą pabrėžėte. Grazie ħafna, signora Vandana Šyva. Inti għandek raġun il-lerf u l tan-nisa jabla bla limitu, għandek raġun. Nirringrazzjak ħafna id-diskors tiegħek intlaqa b'applaus verament sabiħ. Qed nirrealizzaw li l-messaġġ li batt inti importanti ħafna. Nixtieq issa ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Alija Eliassi illi hija l-Viċi eh, Direttur fil-Uffiċċju Reġjonali tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ewropa u l azja Ċentrali. Il-Nazzjonijiet Unita unit n-nisa, dinja dalija waħda mill-ikbar imsiħba tagħna, u għalhekk ngħaddi l-kelma li sinjura li jassir. Sinjuri, President, Kommissarju, eh, kellima, membri tal-Parlament Ewropew, membri tal-Parlament Nazzjonali, sinjuri, u pjaċira li li nkun hawnhekk illum biex niċċelebra magħkom il-Jum Internazzjonali tan-nisa. Il-UN Women tapprezza ħafna l-opportunità li tkun f'dan l-avveniment illi huwa avveniment li morit fit imma ċelebrazzjonijiet oħra f'jum in-nisa li qed tisaħħu fuq livell globali taħt is-suġġett in-nisa f'dinja li qed tinbidel f'dak li huwa xogħol pjaneta 50-50 sa 2030. Aħna barra minnak napprezzaw ukoll l-isforz għall parlament illi stiden parlamentari minn madwar id-dinja kollha dan id-dibattitu kruċjali fuq l-abilitazzjoni ekonomika tan-nisa. Aħna kun mill-sena niftakru kemm għamilna progress mindu ċelebrajna l-ewwel jum in-nisa fil-New York fl-1909 sabiex Eh, jitlaħu kondizjonijiet ta' xogħol aħjar għan-nisa. Minn mindu ġiet ġelebrat l-ewwel Jum tan-Nisa Internazzjonali fl-1911 Dana kien iċċelebrat minn iżed minn miljun ruf l awstrija Danimarka, l-Ġermanja u l-Iżvizzera. Dan l avvenimentu u okkażjoni ċelebrazzjoni m'unk okkażjoni biex namlu talbit politiċi għal drittijiet, dritt li nivvotaw, dritt li nkunu maħtura, dritt li konna xogħol diċenti, dritt li konna paga e, inda su anka li nejxu b'dinjità. Aħna l-lum qegħdin hawnhekk minħabba fil-ġlidiet ta' ġenerazzjonijiet sħaħ ta' nisa u anka minħabba fl-ġil illi jappoġġaw il-ġlida għall-ugwaljanza. Issa d dizjet minn seklu ħafna minn dawn it-talbiet li saru minn nisa eh, ġew sodisfatti. Pero fil-waqt li qegħdin iċċelebraw eh, dak li ksibna u l-sforzi tagħna biex ma nitilfuħx, irridu narfu wkoll li għadhem ħafna sforzi li jridu nindirizzaw f'dawk li huma l-ugwaljanza, inġustizzja u nuqqas ta' sigurtà. Xieħut mill-liżjed diżugwaljanzi bejn is-sessi mm, persistenti narawhom fl-ekonomija. In-nisa jagħmlu 52% tax-xogħol kollu madwar id-dinja. Imma, għalkemm in-nisa jaħdmu iżjed sigħat mill-irġiel ma tantx għandhom xiuru f'dawk li huma dħul jew inkella sieda ta' assi barra minn hekk hemm ukoll distak bejn is-sessi f'dak li huwa l-kopertura fil-protezzjoni soċjali barra minn hekk in-nisa għandhom iżjed ċans li jgħixu fil-faqar meta jkunu anzjani. Għalhekk, mhux ta' sorpriża li s-suġġett ta' din is-sena huwa in-nisa f'dinja tax-xogħol qed inbidel dan huwa koll is-suġġett tal-61 sessjoni tal-Kummissjoni fuq l-istatus tan-nisa illi ser isseħ fi New York il-ġimgħa d Mela xem bżonn li jsir? Fl-2015 l-Istati Membri ta' Nazzjonijiet Uniti adottaw il-miri tal svilup sostenibbli dawn jatuna miri speċifiċi li nikbu sal-2030. U barra minn hekk jagħtuna wkoll gwida dwar xi jridu nagħmlu sabiex nassiguraw il nisa jiksbu u gwaljanza fil-ħajja ekonomika, soċjali u politika. Għanna wkoll il-qafas tal labosta konklużjonijiet fuq is-sessjoni li jmiss tal-Kommissjoni li semmejt li jam saħħaw wkoll mir-rapport li jismu manħallu l ħat warajna. Dana kien ippubblikat mill-panel tal li tas-Segretarja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fuq l-abilitazzjoni ekonomika tan-nisa. Dan il-panel li huwa l-għol tat-tip tiegħu kien stabbi kien waqqaf mill-Segretarja Ġenerali tan Nazzjonijiet Uniti sabiex jagħti tmexxija u jimmobilizzazzjonijiet sabiex jitnaqsu eh, distakki bejn is-sessi. Dan il-panel kellu l-ewwel laqgħa tiegħu matul is-60 sessjoni tal-Kummissjoni fuq l-istatus tan-nisa f'Marzu 2016 u minn dak iż-żmien law kien hemm anke serje ta' laqgħat konsultattivi fosthom l laqgħa teknika hekk fi Brussell f'Diċembru li għadda kienet laqgħa mal-Kummissjoni. L-ewwel rapport tal-panel jipprovdi rakkomandazzjonijiet dwar azzjonijiet b'ewlenin li kien jistgħu jittieħdu minn gvernijiet, is-settur privat u anke s-sistema tan-Nazzjonijiet Uniti. Isemmi wkoll direttivi politiċi illi hemm bżonn illi jiġu adottati sabiex intlaħqu miri u indikaturi. Barra minn hekk dan ir-rapport identifika seba' um, drivers għal l-abilitazzjoni ekonomika tan-nisa l-ewwel net illi nġildu kontra il-regoli kontra n-nisa it-tieni li nassiguraw protezzjoni legali u li nirriformaw il-regoli diskriminatori, it-tielet nirrikonoxxu naqsu nqasmu minn ġdid il-xogħol mhux imħallas li nibnu assi diġitali finanzjari li, nibdlu il-kultura tan negozju li ntejbu ċertu prassi fis settur pubbliku u l aħħar li insaħħu l-viżabilità il-leħen kollettiv u rappresentazzjoni. Dan il-panel se jipubbliġa t-tieni rapport fis sessjoni li jmiss ta' CSW. Il-politika makroekonomika ġiet identifikata bħala driver ewlieni ieħor u dan bażi tal-konsultazzjonijiet li kien hemm sissa. Globalment hemm bżonn ta' eh, politiki fiskali li jieħdu f'konsiderazzjoni s sess u il-UN Women għandha impenza sabiex tkompli il-ħidma tagħha fuq gender responsive budgets kif ukoll sabiex tappoġġa għafas ehm, politiku fiskali li indirizza innuqas indirizza l-gwaljanza bejn is-sessi u l-abilitazzjoni tan-nisa. Ta' minnajt li intlaħx konsens u qed inkomplu nilħu konsens dwar xiri tisir. Kif tafu l-SDGs japplikaw għal pajjiżi kollha madwar id-dinja u naħseb li kollha anke aħna nistgħu naqblu illi l-abilitazzjoni ekonomika tan-nisa mhijiex biss xi ħaġa li għadha ma seħħitx fil-pajjiżi qed jiżviluppaw manka f'ħafna eh, pajjiżi oħra madwar id-dinja fosthom fl-Unjoni Ewropea. Mela jekk naqblu dwar xi li tisir u min irid jagħmlu, issa rridu naraw kif u nittama li dan iservi ta' pedament ta' diskussjonijiet tagħna għal workshops war l-offsenar. Iġifieri, Eh, kif noħolqu sħubi iżid effettivi u kif inħaffu il-bidla li rridu niksbu. Jina l-lumma dawek nirrepreżenta UN Women B'mod partikolari l-Uffiċċju Reġjonali għall Ewropa u l-Asja Ċentrali li huwa reġjun eh, ta' tifsira ġeopolitika għolja ħafna speċjalment f'dak li huwa l-involviment tan-nisa biex eh, niġġieldu kontra il-pis kbir li hemm fuq in-nisa u anka il-rati ta' qatt fuq in-nisa il-mandat tal-UN u minn universali maħna naħdmu fuq l-abilitazzjoni ekonomika tan-nisa b'ħafna modi differenti, naħdmu ma' msieħba differenti kemm fis-sistema tal-UN u anka barra. Per eżempju nagħmlu xogħol ta' advocacy, nagħmlu xogħol ta' koordinazzjoni speċjalment mal-sistema tal-Nazzjoni Uniti u naħdmu wkoll fuq livell ta' programmazzjoni f'ħafna pajjiżi naħdmu ma' gvernijiet, ma' organizzazzjoniet tas soċjetà ċivili kif ukoll ma' istituzzjonijiet internazzjonali u reġjonali. Nixtieq nifokas sa fuq mira 5.1 tal-anijiet għall-iżvilupp sostenibbli. Dana isejja fuqna kollha sabiex neliminaw diskriminazzjoni kontra n-nisa u tfajliet kullimkien. Jaraf illi il- għafas legali huwa strument ewlieni sabiex eh, ikun hemm avvant fil-gwaljanza bejn in-nisa. Riċentament aħna nedejna wkoll inizjattiva konġunta mal eh, inizjattiva li jisima Roadmap għal kwaljanza sostantiva 2030. l għanta dan huwa sabiex ikonna eh, globali sabiex neliminaw liġijiet diskriminatorji u naddottaw u nimplementaw riformi legali sabiex ikun hemm progress fl-ugwaljanza bejn is-sessi u d-drittijiet tan-nisa. Illum, iżjed minn 150 il-pajjiż differenti għandhom liġijiet li diskriminaw kontra n-nisa fosthom il-liġi tal-familja, il-kodiċi penali, il-liġijiet tan-nazzjonalità, kif ukoll liġijiet li jorbtu mal-wirt, mas-sieda, kif ukoll il-kontroll fuq art u risorsi. Sal-2030 l-ebda pajjiż mandu jkollu leġislazzjoni li tiddiskrimina kontra n-nisa. Aħna nappoġġaw attivitajiet li għandhom lan li jgħinu lin-nisa li jparteċipaw fil-ħajja ekonomika fuq l-istess livell u l-istess drittijiet bħal-ġil, speċjalment eh, dawk li zjed foqra u dawk li zjed vulnerabli. Il-programmi tagħna jinkludu per eżempju illi eh, nħarġu l-nisa għall-intraprenditorija. Aħna nofru appoġġ l kooperattivi u najnu l-nisa ikollhom aċċess għal kreditu permezz ta' politiki apposta teknoloġiji favur l-ambjent kif ukoll teknoloġiji tal-bidja. Qasam importanti ieħor li hija l-ekonomija tal-kura. L-SDG numru 5 għandha lan li tirrikonoxxi u tagħti valur lil xogħol ta' otja ta' kura mhux imħallas permezz tal otja ta' servizzi pubbliċi, infrastruttura u politiki ta' protezzjoni soċjali, kif ukoll il-promozzjoni ta' responsabilità maqsuma fil-membri kollha tal-familja. Nafu l-Unjoni Ewropea bħalissa taħdem fuq proposta għal bilanċ aħjar bejn ħajja professjonali u ħajja personali waħna nafu li din hija miżura urġenti. Irridu intejbu l-mentalitajiet u nagħmlu arranġamenti prattiċi fil-postijiet tax xogħol sabiex kun hemm appoġġ poċċa nisa u rridu ntemmu l-kultura tax xogħol illi tikkastiga lin-nisa u li l-irġil tal-li eh, jieħdu lif biex jieħdu sib il-familja. Hemm bżonn arranġamenti żjed prattiċi fil-post tax-xogħol u hemm bżonn nibdu l-kultura tax-xogħol. L-post tal-konklużjonijiet tal-CSW jisemmu wkoll il-bżonn ta' infrastruttura soċjali għal-kura minħabba li il-xogħol li jamlu nisa bl ħlas huwa l-ikbar xkil għal-parteċipazzjoni tagħhom fid-dinja tax-xogħol b'mod indaqs bħall-irġiel irridu nibdew issa sabiex naħdmu għal futura ħjar. Jena ħerqana ħafna l-diskussjoni li jkonna wek f'dan l-avveniment biex naraw kif nistgħu naħdmu flimkien biex niksbu dan nisemmejt. Kif jgħid il-direttur eżekuttiv tagħna jgħid. F'din is-sitwazzjoni komplessa hemm bidliet sempliċi ma kbar li rridu jiseħħu minn l-irġiel għal ġenituri, minn nisa biex jipparteċipaw u minn bniet biex ikunu liberi li jikbru b'mod indaqs bħal subien. Hemm bżonn tibdil sabiex ikun hemm numru akbar ta' nies li jkollhom xogħol diċenti biex ikun hemm inklusività u biex nirrealizzaw li ser ikun hemm benefiċċji għal kulħadd fil-dinja li qed nimmaġinaw aħna fl-Aġenda 2030 għall-iżvilupp sostenibbli. Il-membri parlamentari għandhom rol kruċjali sabiex dan il-bidla is isseħ u sabiex din l aġenda l-izvilup sostenibli tkun realtà biex bekk ma nħallu l-ħadd warajna. Grazzi ħafna. Dėkuoju poniai Ali Eliazir, aš Iš tikrųjų už tai, kad dar kartą pavri kiek daug. Grazzi ħafna, jina kontenta ħafna li fil-fat inti sħaqt fuq il-fat li hemm ħafna li qed jistennina fil-ġejjin biex bekk din is-seta li għandna nagħtu li nisa tassewna tielhom fisem il-Kumitat Fam nixtieq nirringrazzjakom għal ħidma tagħkom fil-qasam tal-ugwaljanza bejn is-sessi. Nixtieq nirringrazzja lil eh, kellima kollha tagħna u naħseb illi illum inixxilna nkunu xhieda għal diskors importanti ħafna hija bażi eċċellenti għal diskussjonijiet illi għandna skedati għallum. Issa, biex inkomplu bil-ħidma tagħna ser ninqasmu f'ħames workshops. Dawn il-ħames workshops ser isiru f'żewġ rounds. Il-membri tal-parlamenti nazzjonali kellhom jirreġistraw minn qabel f'wieħed mill-ħames workshops. Il-membri tal-Parlament Ewropew huma liberi li jattendu għalli ma workshop jixtiequ nittama li il-ħidma fiħdan dawn il-workshops tkun ta' suċċess u fakkarkom illi wara l-workshops intom ser tkunu akkompanjati fil għal-membri għal membri għal l-iskeda ta' għada ta', ta lejla u għada nerġaw nil-taqaw fid-dissa ta' filgħodu biex nħoplu bil-ħidma tagħna. Workshop numru 2 perspettiva globali għal kontra l-vjolenza u il-setta li trid tingħata lin-nisa ser iseħ din l-awla stess wara xi ftit minuti ta' pawża, Issa nixtieq ngħaddi il-kelma li Sinjura Anna Maria Corazza Bilt li hija l-President ta' dan il-workshop numru 2 il-workshop il-workshop soħra jista jkun li ser jisiru f'xi kmamar f'xi bnadi li jinsabu xi ftit il-bot għaliex dan u dinja binja enormi din tal-Parlament Ewropew. Però ser jkolkom min iwassalkom fil-kmamar rispettivi tagħkom, fis-swali rispettivi tagħkom. Nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni tagħkom.